it was the, yeah, it's easy to, that everybody understand. Now the explanation of the vote. Issa naddu għall-ispiegazzjoni tal-voti nibdew bil-rapport ta' Sinjura Beres kien l-emenda tar regolament 1927 għandi tlet kelliema fuq il-lista tiegħi. L-ewwel naddu għall l-ewwel kellim tagħna. Grazzi ħafna dwar il-rezoluzzjoni tal-Parlament dwar il-futur tal-IGF nixtieq nagħmel xi kummenti l-ewwel net. Jiena eh, nappoġġja ħafna dan il-font Ewropew. Meta ikollna problemi biex naġġustaw il-globalizzazzjoni dan il-font jgħinna u jiena sabiex nizguraw illi n-nis il-fiduċja tan-nis fil-globalizzazzjoni nerġgħu nistabilixxuha. Jekk naraw l-iżvantaġġi minħabba tal-globalizzazzjoni nistgħu impattu għalihom. Fl-istess ħin jiena xettuku wkoll fis-sens illi xi nies jaħsbu li għandu bżonn ikun hemm xi budget għal dan il-fond, però ma naħsibx li tista' pjana għal diżastri. U jekk aħna ikollna xi tip ta' budget għal dan il-fond u mbagħad il-flus ma jiġux użati, in-nies jispiċċaw eh, jagħmlu diżastru apposta biex biex jużaw il-fondi, ġifieri jiena kemm xejn xettiku wkoll u naħseb li triq tan-nofsi triq il-ġusta. Grazzi ħafna kollegi dawk illi ma jridux jispjegaw kif ivvotaw nitlobkom biex tħallu l-kamra sabiex aħna nkunu nistgħu inkomplu bix xoltana u ngħaddi il-mikrofonu lis sur Hanan. Grazzi ħafna sur President, ek tispiċċa il-ħaġa, qegħdin naġixxu għal kriżi ta' djon billi nisselfu numru eh, eh, li ma tistax timmaġinaħ 3 triljuni. Dawn ma nistawx nimmaġina figuri ta' dan it-tip. Nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet. Min ser jiggarantixxi dan it-tip ta' self? Fl-aħħar mill-aħħar dan għandu jiġi garantit mill sebi, però li sebi qed jixtri dak li huwa dejn ħażin mill u għalhekk huwa diġà bank ħażin. Ġifieri qed jeħlu n-nies li ħalsu taxxa fostom dawk ta' Spanja, Portugal, Italja u l-Greċja. It-tieni mistoqsija minn għand min se nintelfu għaw xi ħadd li għandu 3 eh, triljun euro li mhux qed jużhom, naħseb żgur li kieku jużhom s'issa. Il-verità hija li aħna qegħdin nisalfu fil flus mill-ġenerazzjonijiet tal-futur. il-kellim jikwota u jgħid illi qegħdin neddu il-ġenerazzjonijiet futuri. Ejja ma nippermettux illi jsir dawn. Thank you, Mr. Hanan. Mr. Kelly is next. Naddu issa għas-Sur Kelly. Sir President, eh, dwar il-fond ta' globalizzazzjoni nitkellem dwar dan aktar tard? Kelly, we are just having the explanation of the votes on l-spiegazzjoni, għana għedin diskutu spiegazzjoni tal-voti dwar il-rapport ta' ta' Signora Beres. Ġifiri tista' ta' il komment tijak. Tridni nagħmel issa? Eħe, issa. Grazzi ħafna, Sur President. Dan ir-rapport huwa importanti ħafna għaliex għandu x'jaqsam mal-font tal-globalizzazzjoni tal-Ewropa u importanti fuq żewġ binarji l-ewwel net jagħti għajnuna l dawk li huma qiegħda u jennu msibu xogħol kemm jista' jkun malajr fuq it-tieni binarju tati l kuraċ il dawk illi eh, il dawk li huma qiegħda u dan huwa importanti ħafna. Hemm ħafna illi lest li jisimgħu il-ħaddiema u jgħinuhom. Ovvjament hemm problemi bil-font qed għaw emmendi u għajkun hemm bżonn emendi oħra wara sena 2013 għaliex dan il-font se jkollna bżonnu eh, għal tul ta' żmien sfortunatament. Grazzi ħafna xi ħadd li jixtieq jispjega kif ivvota f'dak l-għandu x'jaqsam mar-rapport ta' Sinjura Beres mhuwiex il-każ mela issa ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti dwar is-sitwazzjoni fil-Palestina. Is-Sur Tarant is not is I don't see Mr. Minix qed nar l-Sur Tarrant fil-kamra. Sejna di Sur Takula. Grazzi President. Fir rigward ir-regolamentazzjoni tal-Palestina, jien nixtieq naqsam magħkom l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni tiegħi spiss meta nitkellmu dwar kwistjonijiet li jolqtu l-qalba tal-valuri Ewropej, u tal-valuri Ewropej fil-Parlament Ewropew, bosta nies jitkellmu jivvotaw kontra. Jien m'iniex l-unika persuna li jivvotat kontra. Aħna l-koll ovvjament impenjati nindefendu drittet tal-bniedem, libertà tal-kelma u tal-espressjoni, dawn huma eh, drittijiet fundamentali. Iżda rrid nagħmilha ċara li l-Iżrael huwa l-unika demokrazija fil-vant nofsani, għal dastant l-Izrael jeħtieġ li ehm, jikseb apport sieħ minna ħatan tagħna, rridu nibqgħu leali għall-valuri tagħna. Għal daqstant jiena jiddispjaċini li f'dan il-kontest aħna batna messaġġ li huwa propjament differenti ħafna minn x'għandha tkun il-pożizzjoni tagħna. Jiena nilqalfat li ħafna nies eh, li votaw kontra din il-riżoluzzjoni f'ira. Ħafna nies jridu jappoġġaw lil Iżrael, ħafna nies jifmu li Ġerusalem għandha tkun il-kapitali tal-Iżrael l-Izrael huwa pajjiż demokratiku u għal daqstant jeħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu naħdmu biex nippromovu demokratija uh, mal-Izrael xi ħaġa li għadha ma saritx. Is-Surjar. President jiena nemmen li ħafna membri tal-Parlament Ewropew qegħdin uh, eh, uh, eh, manħa it nizommu ma' nies ma' ċittadini u Eh, Iridu naraw jekk wix xira għal palestinjani li issa namlu din l-applikazzjoni għal ġunf maquda. Jiena fl-istess ħin nifhem li kien hemm ħafna snin ta' negozjati mingħajr riżultati u jiena naħseb li issa għandna bżonn iktar fiduċja. U dawn il-miżuri biex niksbu din il-fiduċja għatmuma unilaterali jridu jiġu miż-żewġ naħat aħna għanna bżonn ta' messaġġ ċar minn naħa tal-Iżrael ukoll. U l politika ta' settlements eh, f'dan ir-rigward mhijiex tajnuna lanqas is-sur repo. verkkaiseksi ja siksi kannatin resoluutiota. Palestinalaisten itsemääräämisoikeus. Grazie. Huwa importanti ħafna li nirrikonoxxu id-drittijiet ta' kemm il-Palestinjani u koll Iżraeljani dawn għandhom jiġu rispettati fil-istati tagħhom stess. Jiena nifhem għalfejn is-Sur Abbas huwa daqshekk diżappuntat wara ħafna snin ta' negozjati. Iżda biċ-ċar fil-politika internazzjonali it-tul ta' dawn in-negozjati hija ferm importanti, hija importanti wkoll l-Unjoni Ewropea li titkellem vuċi waħda. It-tama tiegħi hija li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jkunu jistgħu jitkellmu vuċi waħda fuq il-kwistjoni tal-vant nofsani u l-impen tagħha biex tinstab soluzzjoni tajba. L-unika mod ta' kif insibu proċess ta' paċi sostenibbli huwa permezz ta' dialogu. Il-żewġ naħat irridu jitkellmu u jiddiskutu kuxjenza siħa dwar dan il-proċess ta' Nazzjonijiet Uniti. L-Onorevoli Repo. Grazzi. Aħna kena votazzjoni nominali. U għalek il-pozizjoni tijaj ma ġietx eh, imnizla fil-minuti. Jiena ma nistax nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Ma nistax nappoġġa il termini u il-lingwaġġ ta' riżoluzzjoni. Anke jekk aħna qegħdin nappellaw biex iż-żewġ naħat jerġgħu ipoġġu madwar il-mejda tan-negozjati dan huwa aspett pożittiv. Aħna irridu nitkellmu wkoll dwar il-ġejjieni tal-frontieri ta' Ġerusalemme. Għanna bżonn ta' fiduċja reċiproka bejn dawn l-imsieħba jekk irridu paċi dejjema. Il-kondizjonijiet ma nistawx niddettawhom minn barra, l-imsieħba nfollut iridu jaqblu dwar il-kondizjonijiet għal paċi u għalhekk din ir-riżoluzzjoni ma kienx waħda ta' suċċess jekk l-istati tal-Unjoni Ewropea rikonoxxu l-istat ta' Palestina mhux għabbażi ta' ftehim reċiproku bej Iżrael u Palestina din tkun ħasra u ma twassalx għal żviluppi pożittivi fir-reġjun. Grazzi l-Onorevoli Campbellman. Grazzi President. Jiena ħabib ta' Iżrael imma jiena ħabib kritiku ta' Iżrael. Jiena stess ħdimt mal-gvern eh, tar Renju Unit dwar il-proċess ta' paċi tal-Irlanda ta' fuq u jaxħaġa ta' illużjoni jekk nemnu soluzjoni militari, hemm bżonn ta' soluzzjoni politika li tinvolvi in-negozjati. Is-settlements l-insedjamenti illegali ma jgħinux biex ikun hemm dan il-proċess jiena nibża għan nies tal-Palestina għalli ġew trattati ħażin ħafna nemmen li għandhom bżonn stat iridu jgħixu fil-paċi ma' Izrael bi wiċurxin. Iżda jien min iżgur illi din il-miżura li hija tattika tajba ta' negozjati illi mmorru mal-ewwel Nazzjonijiet Uniti biex jinħoloq stat ma naħsibx illi dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu nimxu l-qudiem jiena astjanejt f'dan il-vot. Iżda nixtieq illi il-proċess ta' paċi javvanza. Naħseb li ħaġa essenzjali. Iżda hemm bżonn ta' negozjati kif rajna fil-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq. Hekk biss nistgħu insibu soluzzjoni politika li minna jkun jista' jibbenefika kulħadd. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Campbell Bannerman xaħti tiħor jitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Palestina, le ma jidix li għal-kas, mela nistaw naddu għas-summit dwar id-dinja Rio Plus 20. L-onorevoli Bazesku tixtieq titkellem. Tixtieq tispegana kif ivvutat. Iva, grazzi President, jina nemmen illi l-izviluppi, l-izvilupp tal-ekonomija ambientali u alternativ għall-isfruttar tal-fossil fuels jina votajt kontra paragrafu 46 ta' rezoluzzjoni għaliex l-applikazzjoni tiegħu tista' tiġġenera problemi soċjali minħabba iż-żieda fil-prezz tal-elettriku għal utent aħari l-intensifikazzjoni tal-attivitajiet tal-bniedem illi għandhom impatt fuq il-biosfera jista' jaffettwa, jista' jolqot il-bilanċ ekoloġiku. L-pajjiż tiegħi għandu biodiversità unika u kompla jieħu sem fil-tfassil tal-politika internazzjonali tal-ambjent ir-Rumanija tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli u tipromuovi it-teknoloġiji ekoloġiċi. U għalhekk jiena ma napprovax it-tneħħija tal-enerġija nukleari mill-taħlita ta' enerġija Ewropea. Din it-tip ta' enerġija hija effiċjenti u fl-istess waqt ma tiswinniex ħafna flus. Edin nwafqu l-impjanti nukleari il-bini tagħhom u dan ma jagħmilx tajja għall ambjent L-Onorevoli Repo. Hyväksyin julkilausuman tietyn varauksin Rion kestävän Grazzi ħafna, Sur President. Dwar il riżoluzzjoni ta' Rio Summit u importanti ħafna li l-Ewropa jkollha għanijiet komuni u pożizzjoni komuni fost l-għanijiet komuni prinċipali għandu jkollna aċċess għal ġenerazzjoni naturali kemm għal ġenerazzjoni tal-lum u ġenerazzjoni tal-futur. Dawn huma essenzjali għal żvilupp sostenibbli kif ukoll biex jitnaqqas il-faqar. Jina nixtieq illi nara illi noħorġu bideja għal konsum sostenibbli u li jkollna ekonomija aktar ambientali u enerġija aktar favur l-ambjent. Rridu nipromuovu miżuri illi iwasluna għal soċjetà li tipparteċipa aktar li kollna Eh, sistema ġusta għal kulħadd ukoll favur is-saħħa ta' kulħadd. Soċjetà sostenibbli aktar ambjentali li tirrispetta drittijiet fundamentali ta' kulħadd, id-diversità kulturali u reliġjuża ta' kulħadd u tippermettilna li wkoll eh, niksbu eh, ugwalità bejn is-sessi wkoll. Naddu issa Sinjura Harkin. Grazzi sur President jiena grata ħafna li għandi l-opportunità li nappoġġa dan ir-rapport hemm numru kbar ta' kwistjonijiet li nixtieq nappoġġa per se li tlieta biss. Rid ikollna eh, ġestjoni sostenibbli tal-ilma u għandha tkun xi ħaġa ċessa għall pubbliku kollu. Id-dritt tal-ilma u s-sanità eh, għandna niksbuh mad-dinja kollha. Nixtieq ukoll li niżguraw aċċess għal zerrija għal popolazzjoni kollha u eh, naqbel ma doċċjoni ta' paragrafu 48, però għandek tħassib tiegħi dwar il-GMOs, naħseb li għandna eh, nappoġġaw l-aċċess għal kulħadd għaż-żerrija. Imbagħad l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa illi 98% tagħna eh, urew tħassib tagħhom dwar il-deforestazzjoni fil-foresta tal-Amazon il-Komissarju Sordikot xorta għadu eh, jimbotta dwar dan, inkluż l-implikazzjoni tal- importazzjoni tal- ċanga fl-Unjoni Ewropea. Iġifiri istituzzjoni Ewropea qed tajt ħaġa waħda u l-oħrajn qed jinjorawha. Grazzi. Is-Sur Kelly. Grazzi ħafna jiena attendejt għal dan id-dibattitu l-bira ħora nofsinar, pero sfortunatament ma kellix ċans li najt xi kelmiet. Din hija kwistjoni importanti ħafna u l-kwistjoni l-implikazzjonijiet huma qar minn qatt qabel. Deforestazzjoni sajt żejjed, ehm, nuqqas ta' provesta ta' ilma tibdil klimatiku. M'hemmx eh, għal xejn l-Unjoni Ewropea tagħmel il-parti tagħha imma mbagħad ħafna aktar nies jispiċċaw foqra naħseb illi problemi globali għandhom bżonn soluzzjonijiet globali u nisper li nħorġu bihom dawn fis summit li jmiss bħalma qal il-Kommissarju l-bieraħ il-politika ta' l-ewwel tikber imbagħad tnaddaf mhijiex aċċettabbli l-Unjoni Ewropea u lanqas fuq bażi globali. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Kelly, il sinjura Morkanajtem Mikulene. Grazzi, Signora President. Jena votajt għal din il riżoluzzjoni illi tirrifletti approċ realistiku me żvilupp sostenibbli ta' u irna xilna Eh, nsolvu l-problema għal riżoluzzjoni dwar il-power plants u koll f'paragrafu 46 Eh, kontenta ġena konformi f'dak li rridu l-Istati membri u l-Parlament irnexxielu jifhem dan. Jekk niddeċiedu illi ma nużawx l-enerġija nukleari dan iwassal għal aktar dipendenza fuq l-enerġija. Is-sigurtà tal-enerġija hija kwistjoni importanti għall istati membri u għalhekk għandna niżguraw standards għoljin inkluż dawk eh, fil-enerġija nukleari. Riżorsi li ġeddu huma importanti rridu niżviluppawhom u nħarsu fuq dawn lejn dawn ir-riżorsi anke fuq bażi fuq il-futur. Il-Parlament ħares ukoll b'mod negattiv lejn enerġi, riżorsi ta' enerġija li mhumiex tradizzjonali. Grazzi. Puhemies, äänestin tämän. Signore Jatemaki. Grazzi President. Jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar il-konferenza tal-ġus maquda għall-iżvilupp sostenibbli. Dan kien summit importanti li eh, witta triq il-qoddim. Iżda tista' tkun biss utli jekk fil-fatt toffri riżultati prattiċi u konkreti. Dikjarazzjonijiet ta' rida tajba m'hemmx biżejjed. Ukoll President, nixtieq sigura li l-Unjoni Ewropea rappreżentanti tagħha inklużi anka l-għadiet mhux governattivi jirnexxielhom jistabilixxu pożizzjoni komuni waqt is-summit u jkollhom rol pożittiv. Irridu naħalsu lejn il-passat u nitalmu minn esperimenti li saru. Aħna rridu naħdmu flimkien għaliex jekk naħdmu waħed mhux se niksbu xejn. U rridu kooperazzjoni kostruttiva għaliex ta' tkun ta' benefiċċju kbira l-Unjoni Ewropea kollha mawx iktar diskussjonijiet dwar Rio Plus 20 għal daqstant nistgħu nitkellmu dwar il-futur tal-Fond Ewropew għal globalizzazzjoni. Signora Harkin, Grazzi, Sur President, nixtieq ngħid li jiena nappoġġa bisħieħ din ir-riżoluzzjoni mod partikolari dak li qed jitlob il-Parlament biex inkomplu bl-IGF lilin mill-MFF preżenti. Dan huwa messaġġ ċar minn naħa tal-Parlament eh, dwar il-bżonn li għajkonna dan il-font u l-valur ta' dan il-font. U jiena nispera li l-Kunsell qed jisimgħu bir-reqqa dak li qegħdin ngħidu. Iva r-reżoluzzjoni wkoll tajt li jridu nagħmlu bidliet u nistgħu ntejbu l-funzjonament tal-fond. Ovvjament nistgħu naraw eżattament x'in huma l-rati ta' kofinanzjament tagħhom u rridu nistgħu nassiguraw ukoll li dan il-fond jirrispondi għal bżonnijiet tal-ħaddiema u wkoll nuqqasijiet li hemm fil-kapaċitajiet. Ukoll dwar il-neħħu responsabilitajiet minn negozji m'hemm l-evidenza dwar dan u il-Kummissjoni ser tanalizza l-applikazzjonijiet kollha kif nagħmlu anke aħna fil-working group. Eh, iżda naħseb li dan kollu kien eh, skuża minn ħażar membri biex ma jappoġġawx il-fond. Se nistennew l-evalwazzjoni mid-term tal eh, kummissjoni f'Novembru u kol proposta tal kummissjoni f'Ottubru iżda minn dak li naf sissa dak li jidher fil-proposta tal kummissjoni jiena kolli ngħid li jiena nilqa' dan kollu mod partikolari proposta biex ninkludu il-bdiewa u s self employed fil-fond. Grazzi. Sinjura Harkin, grazzi. Is-Sur Fajmon. Grazzi. Jiena votajt kontra din dan ir-rapport għal futur tal-Fond tal-Globalizzazzjoni. Jiena naħseb li dan il-fond huwa inutli, superficiali u għandu jiġi imneħħi. U naħseb li lajnuna l-nies li jtifacċaw eh, kusinijiet tal-globalizzazzjoni għandu jibqa' fuq livell nazzjonali mhux fuq livell Ewropew. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea dan joħloq inugwaljanzi għaliex il-kumpaniji l-kbar biss jistaw jiksbu l-flus u r-riżultati tal-globalizzazzjoni għandhom ikunu trattati wkoll minn kumpaniji kumpaniji u n nis individuali uh, għalix ma jkunx jistaw jużaw il-fondi għal sant jiena kontra. Grazzi. Issa fl-ħarnet għanna il-ftejjem ta' sħobrija dwar il-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u il-Marok. L-Onorevoli Repo jistaw jgħid kentejn. Puolesta, sillä tämä äänestys oli todellakin oman tunnon äänestys. Euroopan unioni on arvoyhteisö, joka perustaa sekä olemassa Grazzi. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' valuri. Hija bbażata fuq il-fatt li aħna nifukaw dwar dawn id-drittijiet fundamentali u id-demokrazija għalhekk il-ftejjim ta' sħubija irid ikun f'konformità mal-liġi internazzjonali u mad-drittijiet tal-bniedem tkun xi ħaġa inaċċettabbli jekk l-Unjoni Ewropea tadotta ftejjimiet ta' sħubija li mhumiex f'konformità mal-valuri tagħha stess ma nistawx inkunu żguri jekk dan il-ftejim u x'ser ikun għal benefiċċju tal-persuni fis-Sahara tal-Punent u għalhekk huwa importanti illi aħna ikonna għarfien legali li napplikaw għal din il-kwistjoni fil relazzjonijiet esterni tagħha l-Unjoni Ewropea tipprova tiżgura li l-konflitt fil-Sahara tal-Punent jiġi irranġat b'mod paċifiku. Grazzi l-aħħar mhux l-inqas l-Onorevoli Romueva Irweda. Grazzi, President. Jiena xtaqt ngħid tal darbohra li jiena sorpriż dan, it-tentattiv tar reġim tal-Marok illi jipprova eh, jirrikatta il-bosta kollegi tagħna aħna irridu nifutaw favur il-liġi internazzjonali, favur iċ-ċertezza legali. L-Unjoni Ewropea qed tipprova tinnegozja estensjoni għal ftehim ta' sajt mal-Marok mingħajr ma tikkonsolta il-Parlament Ewropew anka jekk hekk it-Trattat ta' Lisbona. It-trattament illi il-ftehim illi għanna jippermetti biex il-flotta tal-Unjoni Ewropea tkun tista' tistat fil-libħra tal-Sahara tal-Ponent hemm min jemmen li dan huwa illegali. Hemm rapport li wieħed ingħata mis-servizzi legali tal-Parlament li jgħid illi din il-ċertezza legali għadha hemmhekk u għalhekk aħna rridu nsolvu din il-kwistjoni ma' li CJ biex ikonna l-opinjoni tagħhom u nkunu nistgħu nieħdu l-aħjar deċiżjoni fir-rigward ta' din il-kwistjoni li hija waħda politika, ekonomika u għandha reperkussjonijiet ekoloġiċi wkoll. Hija ħasra ħafna kollegi jaraw l-affarietek u jekk huma votaw kontra huma tefaw din is-sitwazzjoni eh, ġelwa tmur għallar u din hija xi ħaġa li mhix aċċettabbli legalment. Grazzi, grazzi President. Qabel ma nifqu għal pawza tal-ikel jiena għandi xi avviżi ġevejt rikjesta mill-grupp Alde biex aħna naħtru lil Vincenzo Jovine bħala membru tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget huwa ser jieħu post l-Onorevoli Gian Marija Uġġas. Gian Marija Uġġas huwa membru fil-Kumitat ta' Trasport u Turizmu se jieħu post l-Onorevoli Vincenzo Jovine. Xaħat joġezzjona, ħadd ma joġezzjona, mela lek din ir-rikjesta tiġi approvata.